negozjati interistituzjonali skont ir-regola 69 ċe paragrafu wieħed tar-regoli tal-proċedura. Ir-rapporti li huma l-mandati għal dawn in-negozjati jinsabu fuq is-sit tal-plenarja u t-titli tagħhom se jkunu pubblikati fil-minuti tas-seduta. Skont il- regola 69 ċe paragrafu 2 numru ta' deputati wieħed jew aktar gruppi politiċi li jkunu laħqu medja jistaw jitolbu bil-miktub sa' għada it-tlieta 16 ta' jannar sa' nofs il-lejl illi eh, jibdew dawn il-negozjati jekk ma jkunx hemm talba għal vot fil-Parlament skont id-deċiżjoni għal bidu tan-negozjati sa din l-iskadenza li semmejtilkom, il-Kumitat Libe se jkun jista' jibda bin-negozjati. Issa